Bidlieta l agenda pittos l-agenda stess, l-agenda adottata mill-konferenza u hemm abbozz aħħarji li ġimna għall attenzjoni tagħkom u ftehim mal-gruppi nipproponi l-ewwel net iva sekonda iva rajtek, rajtek jgħid il-President. Allura, nerġa' ftejim l gruppi niproponi il l-vot fuq il-rapport tal-debattitu konġunt fuq il-politika komuni u tas-sigurta barranija tiġi posposta sa nhar it-tlieta u l-vot fuq il-latti delegati fuq l-etil alkohol ta' oriġni agrikola Npoġġuha minn flok nhar il-ħamis nhar l-erba' u għalhekk nhar il-ħamis forsi l-alkohol l-erba mhux il-ħamsa kollha entużjasti qed narakom issa Snura Iber. Grazzi ħafna President. Xtaqt ngħid biss illi nhar it-tlieta fil axija il-President Baroshenko eh, firma ġistrazzjoni illi Eh, fi pajizu għamel illegali l-użu tal-kelma komunista miex restrizzjoni fuq il-ħelsin tal-kelma skontok sur president. Grazzi ħafna ma naħsibx li da għanda xaqsam ma l-agenda ta' seduta imma sur bjottisa. Jek joġbok, president, nuħu l-kelma għax il-gazzetti tal-Italja jitkellmu fuq fatt ta' importanza kbira. Budapest minn Lulju hemm eh, tifel ta' ġufnu ta' 23 sena eh, qed ikun qedet bil-qtil imħabba li huwa attivista ta' gay u għalhekk hemm ħafna teddiet anke fuq il websajt ta' dan il-pajjiż qed jgħidu illi baxar telef euro min joqtlu jirċevihom. U għalhekk il-bieraħ aħna konna ċelebrajna il-ġurnata kontra l-omofobija. Ma jistax ikun il-pajjiż u jkun hemm teddida ta' mowt fuq ġufni li huwa attivista gay u fl-ilju se jkun hemm il-prajdu għalhekk jiena nitlob il-delegat il-parlamentari kollha morru f'Budapest u jinaqdu biex jikondannaw ħaġa bħal din intollerabbli fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi l-Sur Pjotti. Iva, però di mandiċ taqsam l agenda tal-lum Sur Pjotti. Issa nar it-tnejn. Illum ġifiri. Mxaħat li xtiq jitkellem issa? Le, mux il-kas. Nar it-tlieta il-ħodor u li FA u l-SND saqsow għal dibattitu biex ikun hemm bat riżoluzzjoni fit-tmim tad-dibattitu fuq is-sitwazzjoni fl-Ungerija. Il-ħodor, il-grupp tal-ħodor ukoll jixtieq eh, votazzjoni nominali biex jiġustifika din it-talba Sinjura Rebecca Hans. Grazzi ħafna, President il-grupp tiegħi fl-aħħar ġimgħa tal-plenarja kellu reazzjoni għal promozzjoni ta' Viktor Orban għal pina tal-mot illi teġa tiddaħħal fl-Ungerija. U se jkun hemm referendum ukoll fuq politika tal migrazzjoni fl-Ungerija u għalhekk għadna li għandna bżonn ikonna qbil fuq dibattitu u riżoluzzjoni rajna rapporti li hemm problema bl-Ungerija Viktor Orban il maġġoranza tiegħu. Miex qed tirrispetta il-valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea u b'mod attiv ħafna qed topra politika kontra dawn il-valuri. Jidirli illi għandna bżonn illi ikonna impenn ċar impen ċar, per eżempju kontra l-pina tal-mot, u naħseb illi għanna bżon konna diskussjoni u ftejim fuq rizoluzzjoni għawnek. Grazzi għas soċjalisti demokratiċi Sur Guerrero. Grazzi ħafna, President. Jena ma naħxibx li jem bżon argumenta iktar fuq il-fat li għanna bżon ta' ftejim għax naqbel ma dak illi għada kem għalet il-Sinjura Rebecca Harms il-kwistjoni li l-grupp tiegħi għandu għal-qalbu illi din ir-riżoluzzjoni ikollha bżonn matura iktar wara id-dabat li se jkollna għada wara l-offsinar u għal daqstant nipreferixxu li kieku il riżoluzzjoni kollha votazzjoni f'Ġunju. Imma jekk ikun hemm rizoluzzjoni tkun f'Ġunju. Grazzi, President. Mikrofonek joġbok. Grazzi ħafna. Qabel ma ressaq din it-talba għad debattitu u għal deċiżjoni nixtieq narrafkom fuq il-proċedura. Il-Presidenza Latvjana informatni bitra tal-14 ta' Mejju illi wara il-non-position tal-Kunsill illi huma mhux jieħdu parti fid-dibattitu imma fl-istess waqt jiena rċevejt ittra mill-Prim Ministru Orban illi qed jitlob illi ikun preżenti għal dan id-dibattitu. L-ewwel net. Nirrepeti, l-ewwel net nixtieq narafkom illi ma nafx b'xi każ fejn il-presidenza irrifjutat li tipparteċipa f'dibattitu fil-Parlament għax il-Kunsill m'għandux pożizzjoni. Naħseb illi hemm bosta proċeduri leġislativi fejn il-presidenza forsi kienet eh, eh, adaptala. Iġifiri nista nistieden l-sur Orban jekk u jixtieq jagħmelek jiena meta kont president dejjem ħsib li kienet ħaġa ovvja illi membri tal-Kunsill Ewropew jistgħu jipparteċipaw fis-sessjoni tal-Parlament jekk jixtiequ jagħmlu hekk, dan huwa il-post fejn il-politiki u l-politika Ewropea hemm bżonn tiġi segwita għalhekk jiena nista' naċċetta it-talba tas-Sur Orban, però dak li ma nistax naċċetta illi Sur Orban jieħu r-wol tal-Presidenza. U għalhekk mill-lat proċedurali se jkollna niddeċidu kif se naċixxu. U għalhekk jiena saqsejt lill presidenti tal-gruppi kollha wara din introduzzjoni għasira li jiġu għandi f'uffiċċju tiegħu u naraw tiegħi u naraw kif se nsolvu din il-kwistjoni għada. Issa biex niġustifikaw iż-żewġ tal-bit smajna minn żewġ kellima hemm xi ħadd li jixtieq mill-SND u mill-grupp tal-ħodor uh, illi għajt favur Iva Sur Endefeld, Sinjura Endefeld. Aħna nappoġġaw proposta tal-grupp tal-ħodor u nappoġġaw ir-riżoluzzjoni f'Mejju għax naħseb dak li għattint eh, jenfasizza biss l-urġenza li l-Parlament joħroġ b'sqarrija fuq din il-kwistjoni. Ma rridux nistennew għalhekk aħna bħala grupp eh, se nappoġġaw biss ħieħ din il-proposta. Tajjeb wisq, mela, hemm bżonn nieħdu nota tal-fatt illi qegħdin nittrattaw hawnhekk Eh, proposta identika għaw talba identika b'riżoluzzjoni imma bżewġ talbiet fuq meta ikun hemm din ir-riżoluzzjoni l-SND tixtieq Ġunju, inti qed tipproponi Mejju. Min jixtieq jitkellem kontra din it-talba? Is-Sur Desaja. Sur President, naħseb il-proċedura li għanna hawnhekk meta meta wieħed stati membri li ma jomx parti mill-partit ta' maġġoranza hawnhekk fil-Parlament jgħid xi ħaġa u konna debattitu b'urġenza risoluzzjoni mhuwiex il-mod tajjeb. Rebecca Hamstad żewġ raġunijiet għaliex qed ikonna r-riżoluzzjon u u tnejn huma folots. Sur Orban għal ċar bil-konversazzjoni li kellu mal-President imma anki saqarrijiet pubbliċi illi u mhux se jagħmel xejn biex jiddaħħal il-pina tal-mowt m'hemm xejn. Mbagħad kwistjoni oħra jekk se jkun xem referendum fl-Ungerija m'hemmx referendum fl-Ungerija u Rebecca Harms meta saqsit tal riżoluzzjoni suppost preparat ruħa aħjar għax dan mhuwiex referendum imma kwestjonarju mistoqsijiet fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, ġifir l-adma ibsa fl-Europa attualment ma jridux li dawn il-mistoqsijiet ġiġu mitluba min-nies u għalhekk naħseb għal din ir-raġuni għal żewġ raġunijiet li resqet is-Sinjura Harms huma folots u għalhekk fl-opinjoni tiegħi ma nridx ikonna riżoluzzjoni fuq dan is-suġġett. Tajjeb, grazzi ħafna. Mela, se konna nikkonfermaw eżatt x'et jiġri għax fis-sessjoni li għaddiet inti kontat kont sitt xi ħaġa li jiena kelli nagħmel din istqarrija jiena tkellimt mas Sur Orban bit-telefon u qal l-istess ħaġa li s-Sur Sajs għadu kemm qal issa li l-gvern tiegħu m'għandux l-ebda intenzjoni illi jressaq leġislazzjoni fuq id-dħul tal-pina tal-mod din hija xi ħaġa illi jiena ħriġt bija ukoll eh, fil-komunikat tal-istampa bil-ftejn magħkom, għalhekk l-ewwel bżonn nittrattaw jekk għandniex bżonn riżoluzzjoni jew le, u mbagħad nivvotaw fuq meta. Ma l-ewwel net minu favur ta' dibattitu b'riżoluzzjoni jekk joġobkom. Dawk kontra naħseb illi kien hemm maġġoranza ħena ngħaddu għal verifika mela. Il-votazzjoni miftuħa. Ham għala abgestimmt? Kulħadd Kulħat Kulħadd vota issa? Votazzjoni maluqa. Der Antrag ist angenommen. Mela, il-mozzjoni għaddit. Issa se għal vot jekk din il-sessjoni tkun f'Mejju dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Maġġoranza ċara. Issa riżoluzzjoni f'Ġunju dawk favur? Dawk kontra? Għaddit. skadenza biex nresqu l-emendi memx għalfejn nifissawa għax se nkunu qegħdin nivotaw f'Ġunju. Sinjura Beja. Su President, nixtieq neġa' ninsisti fuq dak li għattint fuq il-preżenza tal-Kunsill għax aħna hemm bżonn taf illi ħafna drabi fil-Komitat Libe il-presidenza latvjana kella l-istess imġiba u għalhekk hemm imġiba globali li mson nittrattaw għax il-Kunsill mhux qed jirrispetta l-operat tal-istituzzjonijiet Ewropew għalhekk hemm ħaġa serja ħafna hemm bżonn ninsisti fuqha. Grazzi. Ich glaube, dass ich meine Position zum Verhalten des Rates ja ziemlich deutlich gemacht habe. Jena naħseb li il-pozizjoni fuq dak li naħseb fuq l-imġiba tal-Hunsil der ċar issa, mela fl-erba memx talba biex niblu l-agenda l-ħamiz dawk eh, li talbu minnħat tal-essendi biex id-dibattitu fuq eh, il-kazijiet tal-ksur tal-bnidem u l-istat ta' drittijiet ċaqal u għal-parti ta' filodu u li rezoluzzjoni ta' biex nalqu dawn id-dibattitu jiġu votati f'nofsinhar. Is-Sur Guerrero tixtieq tagħmel din il-proposta. Iva, grazzi ħafna, President. Il-grupp tiegħi b'mod ġenerali jixtieq illi id-debattitu fuq dawn l-urġenzi ikunu dejjem il-ħamis filgħodu biex hekk nagħtu l-importanza illi tassow dawn l-affarijiet għax ħafna drabiet eh, nitkellmu fuq is-salva gwardja tal-ħajja tal-bniedem u għalhekk nitlob illi f'din il-plenarja dawn is-suġġetti li għandhom xaqsmu dawn l-urġenzi ikunu dejjem suġġett ta' debattitu fil filgħodu u dejjem iġifieri mbagħad sa nofsinhar. Grazzi. Min jixtieq jitkellem favur din il-proposta għaw xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra s-surpreda? Sur President, ma naqbilx mal-idea illi nċaqqu l-urġenzi għal filgħodu Għal żewġ l-ewwel netax wara l-ofsinhar nar il-ħamis nistgħu naħdmu tajjeb, ma nafx għaliex suppost naħdmu biss tlettijim u mhux erba sħaħ. U t tini raġuni hemm diġà tradizzjoni f'dan il parlamenti li l-urġenzi kunu dejjem wara l ofsinar u ngħidilkom illi meta jkun hemm dawn l-urġenzi wara l-ofsinar hemm iktar parlamentari miktar debutati deputati meta jkunu programmati għal filgħodu. U għalhekk jiena kontra tassow din il-proposta li għandna kemm smajna. Grazzi. Okay. Meine Damen und Herren, ich lasse über den Antrag von Herrn Guerrero abstimmen. Mela, Signori, jena ser nressa il-proposta ta' Sir Guerrero għal-vot, minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet? Ser niverifikaw b'mod elettroniku jekk iġokkom ivvutaw mill-ġdid. Għamala għab Kulħadd ivvota? Il-votazzjoni magħluqa. Mija 85 votaw favur, 6 votaw kontra mela din għaddit. Mijiet?